għatem xie membri tal-parlament li għadhom ma votawx. Dalle urne chiedono ancora 5 minuti di tempo. Mela, eh, sen zommu il-kaxex miftuħin għal 5 minuti ora.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 il-Kamra R.1 biex joddu l-voti. Is-seduta sospiża u e, il-ampina mbagħad bil-ampina nistgħu inħabbru meta nerġgħu nintaqgħu fil-plenarja u tistgħu taraw dan il-messaġġ ukoll fuq il-monitors.